jibda fil-11 u nofs. Seduta li jmiss ser tkun dik ta' għada it-tlieta mit-8 u nofs satej u mit-tlieta sal-11 ta' bil-lejl. L-agenda ġiet ippubblikata u tinsab fuq is-sit internet tal-Parlament Ewropew. Is-seduta